dawn il-ħattri ta' jiġu eh, konfermati minn mindu ġerġanat il-Parlament eh, l-artiklu ehm, u koll ġi adottat il-lati legali se jiġu adottati taħt il-proċedura leġislativa ordinarja. Issa se naddu għall-agenda tana tal-lum mandiċ talba għall-mendi għall tlita l-erba il-ħodor talbu għal dekorazzjoni mir rappreżentant Oli dwar il-ġajiet reċenti eh, terribli li sar fil tramatan tal-ġin u Alex natu il-diskors lil-Sinjor Henton u Iva se jkollna nixxieq aħna diskors mir rappreżentant Oli qed għandna preferenza rezoluzzjoni fuq eh, dawn l-atroċitajiet eh, orribli li saħħu mill-grupp eh, terroristiku eh, tal-Islamisti Boko Haram fil-tramuntana ta' Nigeria. U donnom id-nis kolla mietu ta' dan ir-reġuni ġifiri dan l-ikbar atroċità li dan il-grupp wetta sissa ġifiri nixtieq nitlob li din l-awla li nżidu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna tal-erba. Grazzi. Für den Antrag sprechen. Herr Guerrero. Min jixtieq jitkellem favur, Sir Guerrero. Sì, grazie, signor Presidente. Grazie, ħafna, President. Il-grupp tiegħi jixtieq jappoġġa li sir dekirazzjoni minn eh, reprezentantoli u aħna jkollna dibattitu fuq dawn l-affarijiet li qed isiru kontinwament fin-Niġerja u qegħdin jaffettwaw eh, il-ħajja ta' ħafna nies u għet waslu eh, eh, għall-umiljazzjoni ta' ħafna nisa. Madana kollu aħna nippreferu kieku li rizoluzzjoni tiġi adottata fil-plenarja li miss, għax aħna ħnitħattu fit-tmim din il-ġimgħa eh, u ma jkonniex wis żmien biex nippreparawa. Imma għandu jkun hemm dibattitu, għandu jkun hemm dikjerazzjoni, naħseb li huwa importanti li aħna nħarsu lejden is-suġġett u nixtiequ li r-riżoluzzjoni tissir fi frar. Möchte man gegen den Antrag sprechen? Min jixtieq jitkellem kontra din il-proposta? Signora Hautela, għalek nishti eh, mela nsaqsik jekk inti taqbel mal-proposta ta' Sugerira ġifiri nibdew bil-rezoluzzjoni umbat nadu għal-plenari li misna Nasib li din soluzzjoni tajba ġifiri għaxe għal-mirtana li nizzukutu eh, din it-tema. Għan votaw dawk li huma favur li dan id debattitu huma favur, dawn huma kontra, astenzjonijiet għalhekk ħadna d-deċiżjoni se jkollna riżoluzzjoni darba li jmiss. Grazzi President. Jiena mhux qed nitkellem kontra ma nix inkun naf jekk dan id-dibattitu daqshekk importanti ħajsirna l-erba jew il-ħamis filgħodu. Naħseb li uh, bekk se jkun hemm possibilità li iktar membri tal-Parlament Ewropew jkun jistgħu jipparteċipaw minħabba l-aġenda kif inhi bħalissa għax bħalissa dan il-putajiet nisel fuq l-aġenda nal-erba' fil-għaxija ġifieri. Qed nixtieq nipproponi li dan id-dibattitu jisir nhar il-ħamis filgħodu. Għadna kif eh, ħadna deċiżjoni permezz tal-vot u s-Sinjura Morgarini tkun hawnhekk l-erba il-ġurnata kollha ġifieri ta' sens li rappreżentantori eh, u l-isqarrija issir dakinhar. Se nipprovaw inniżlu dan il-punt fuq l-ġenda f'ħin meta l-akbar ammont ta' membri tal-Parlament Ewropew jkunu jistgħu jipparteċipaw m'hemmx iktar emendi għal ħammis imma sinjur nixtieq nitlobkom ħalli tibqgħu bil-qeda minuti